diskussjoni fuq negozjati dwar il-ftehim ta' kommerċ ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u l-Vjetnam, l-FTAs. Mela, dikjarazzjoni mill-Kommissjoni fuq negozjati nagħti il-kelma lill-Kummissarju Joaquin Almunja. Merħba bik, Kummissarju, grazzi ħafna, Sur President, Onorevoli Membri, fisem il-Kommissjoni, nixtieq nitkellem fuq it-tisħiħ tal-FTAs mal-Vjetnam pajjiż ta' 90 poplu l-ikbar pajjiż li f'dak ir-reġjun dal pajjiż il-Vjetnam għandu suċċess ta' żvilupp riforma riformi politiċi fl-1987 dawru il-Vjetnam minn wieħed mill-ifqar pajjiżi għal pajjiżi li dak li għandna f'dawn l-aħħar snin. Għandna tkabbir u għandek 6% ta' interess u għal sena l-oħra il-Vietnam għaddit l-Indonezja f'dak li għandu sema valut kummerċjali u sar il-raba l-ikbar imsieħeb fi relazzjoni li għanna mal-Asja, inklużi il-Tajlandja, Singapore, eccetera, sal-2015, design, fil-mija ta' tkabbir futur ikun ġenerat barra mill-Ewropa u ħaf parti mill-kbira fil-reġjun Asjatiku Paċifiku. L-Azja fija għanda parti eh, mill-iktar ekonomiji li qed jikbru fid-dinja l-ura u għal loġiku li aħna nżidu l-ingaġġ tagħna mal-Vjetnam ma l-ekonomija vjetnamika din hija parti mill fta tagħna biex għanna ntejbu it-kabbir tagħna ġewwa darna. dinja parti mill-istrateġija aħħarija. Dan huwa dinja tarġa biex aħna nilħqu imma ir-reġjun kollu kemmu. Il-ftehim mal-Vjetnam ħajkopli servizzi b'disċiplini, interprizi tal-istat, u firdan għafas regolatorju bħal negozjati ta' qabel li diġa ġewi finalizzati se jkun hemm rabta ċara bejn id-dispożizzjonijiet politiċi u dak, u dak kummerċali fil-FTA tagħna jagħmilha possibbli biex il-Vjetnam twettaq riformi biex tidħol ukoll fil-WTO u trasparenza u konsultazzjoni pubblika da kollu jagħmel is-sistema iktar effettiva u taqbel ma' realitajiet li għandna llum. Il-Vjetnam ukoll mhix għal quddiem b'sensiela sieħa ta' ftehimiet permezz ta' e, negozjati iktar wisajn u permezz ta' sħubijiet transpaċifiċi. Kummissarju Degot mar Hanoi fi 17 ta' Marzu fej il-taqa mal-Prem Ministru tal-Vjetnam ħadu għam tkellmu fuq il-situazzjoni preżenti tal-Vjetnam u r-relazzjoni mal-Unjoni Ewropew u triq il-qoddim. Idealment sa' tmiem dan sa' Ottubru jisiru ftejmiet bizzejt biex bekk ikun hemm il-frott meħtieġ bejn l-Unjoni Ewropew u l-Vjetnam fiż-żewġ ekonomiji. Nixtieq nirringrazzja l-Parlament Ewropew ta' di riżoluzzjoni li jattati tagħti messaġġ konċiż u ċar l kontraparti tana dwar dawn in-negozjati. Grazzi ħafna. Anke ħa komissar. Grazzi komissarju. Issa. Is-Sur Kaspari. Sur President, is kollegi il-partiċipazzjoni f'dawn l-FTAs huma importanti, kruċjali biex nassiguraw tkabbir u, in, u biex konna aktar impjiegi. Dan huwa importanti dan huma qed jipparteċipaw bisħir daw il-pajjiżi bħal Vietnam fil-ekonomija ta' dinjija. Issa għandna negozjati għadin bħalissa għal ħafna żmien u l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew ħadna kont tagħhom ukoll u nixtieq nagħmilha ċara fir-riżoluzzjoni tiegħi li aħna għandna prioritajiet fin-negozjati tagħna li l-Kummissjoni għandha tieħu tagħti każ u f'di diskussjoni rridu nagħmlu ċara għall-opinjoni pubblika illi daw il-negozjati u ma trasparenti. Dan għandu jkun il-kas għan negozjati kollha dwar il-kontenut jina partikolarment imħasseb illi il-Vietnam se namlu xol mal-Vietnam u negozjati nofstriq. għal periodi ta' tranzizjoni aħna rridu nkunu attenti ħafna dan huwa tħassib għal Parlament Ewropew hemm ċerti asimetrija f'dawn l-ftejimiet. U dawn l-FTAs hemm bżonn ikollhom data ta' meta għandhom jiġu konkluż jingħalqu id-diskussjonijiet mhux nibqgħu għaddejjin bihom għal dejjem. Il-Vjetnam huwa pajjiż fejn l-istat ta' dritt huwa ferm inqas tal istendes tal-Unjoni Ewropea u jkollok it-tip ta' ftejim fej jkollna protezzjoni industrijali, nassiguraw li investituri tal-Unjoni mill-Unjoni Ewropea jistgħu jkunu protetti il għaliex il-sistema legali hemmhekk mhijiex xi ħaġa illi hija skont l istendez demokratiċi tal-Unjoni Ewropea rridu inċentivi biex l-investituri marru hemmhekk imma nipproteġuhom minn kull tip ta' deċiżjonijiet arbitrarji mill-gvern hemmhekk li jistaw jistaw eh, jaġixxu għal raġunijiet statali allura eh, nisħaq fuq il-kollegi tiegħi fil-Parlament biex nivvotaw favur illum eh, aħna minna ħafna progress f'dawn il-negozjati u lan u lan u għalli aħna nagħlqu il-negozjati u nittama il kummissjoni il-iżom mal-punti li għanna f'tfissiċu li ġejjin nittama li fil-bidu tal-leġlatura li jmess kolna ftejim dwar dan u nistgħu nivvotaw għalih. Grazzi, grazzi ħafna. Issa il-kelma l-Sur Lange. Grazzi ħafna, President, grazzi Komissarju, eżis konnegi. Iva, aħna konvinti il-kummerċ huwa tajjeb għall iżvilupp sostenibbli u nappoġġjaw il-proċess ta' negozjati mal-Vjetnam. Il-Vjetnam huwa pajjiż li qed jiġġenera prosperità għan-nies grazzi għall prestazzjoni eh, kummerċjali tagħhom. Aħna sibna is-seba rounds ta' negozjati promettenti ħafna imma prosperità sostenibbli hija possibbli biss jekk nistgħu kondizjoni ġusti u ekwi. U hemm erba kampijiet li huma eżis għalina l-ewwel. Protezzjoni tal-annimali u rispett għal konvenzjoniet internazzjonali bħal CITES biex nevitaw e, e, kummerċi legali ta' ċerti speċi protetti un bat e, ninvolvu s-soċieta fil-proċess. Dwar kif nassiguraw illi drittijiet fundamentali tal-impjegi u anka standards ambientali u soċjali jistaw jiġu protetti, speċjalment dwar negozji fil-Vietnam rridu naraw titjib fis sostenibiltajt emmek u kol. Grazzi ħafna. Grazzi. Is-sur Rinaldi kjoġbok. Grazzi, President. Aħna għanna ċertu ftejm FTA, għanna dan l-FTA u rridu niċċarawħ kif inu u koll e, eh, f'negozjati oħra. Per eżempju, il-xiri pubbliku u l-ftejim mandux ikun ta' detriment għall-aċċess tan nies fil-Vjetnam għal per eżempju medicina ġenerika. Imma ejja namlu ċara kommissjoni ma rridux naraw klausola illi tkun negattiva u għanna bżonu ukoll regoli dwar l u hawnhekk qegħdin jitkellmu fuq dittatura fil-Vjetnam. Id-dittatura vera drittijiet ta' libertà ta' espressjoni, minoranzi li huma oppressi, buddizmu fil difikultajiet il-popolazzjoni kristjana fin-Nepal u fil-reġjuni montanjużi huma persegwitati, verament ftit spazju baqa' għas soċjetà ċivili huwa diffiċli ħafna. Biex tkun blogger per eżempju, allura il-mistoqsija tiegħi hija din. X'intenzjoni għandha il-Kummissjoni biex tassigura ruha illi ikun hemm rispett il-garanzija, il-garanzija ma jkunux rispettati ta' drittijiet tal-bniedem u l-FTA stana ma jkunux għan fjom infusom għal skambju kummerċali ma jkunu element ta' verament ta' progress veru għal Vietnam. U f'dan ir-rigward dan huwa ftehim imma huwa ftehim speċifikat ħafna ħafna bħal meta tqablu ma' ftehimi toħra bħal manna ma' Singapur u l-Malajzja, Malazja. Allura jina nħoss li l-Parlament li jmiss għandu jkun għandu bżon iktar esiġenti u jitlob iżjed minn dan li kellna dit darba. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Zaradil, grazzi President, Onorevoli Membri, Kommissjoni, kelli l-onur l nservi bħala rapporter fuq għal dan l-FTA fil intercommittee kien ta' e, pjaċir għal jom onur għal zewġ raġuni wieħed kien verament il-għalix il vietnamija huwa pajis ta' prosperus ħafna u imsieħeb kummerċjali għall-Unjoni u t tini wieħed huwa simboliku ftit nies jafu li l-Komunità Vjetnamita f'pajjiżi fir-Repubblika Ċeka hija l-ikbar komunità Vjetnamita fost 28 stat membru. Allura kienet raġuni wkoll li xina kont kontent li nwettaq din il-ħidma. Pala rapporter kont kontent nara L-negozjati kienu meċin bċertu ritmu tajjeb u li sibna coming ground bejn il-partijiet kif ukoll il-diversi kapitli ġew magħluqa u anka nittamaw il ftehim jiġi konkluż sa tmiem dis-sena. dan l-interkomiti aħna adottajna naħseb risoluzzjoni bilanċjata li għandha lan li tikkontribwixxi għal suċċess tan-negozjati. Aħna ċarajna ċerti prioritajiet f'dak li għandu xaqsama daw il-negozjati ma nixtieq nisħaq li xuħut minnhom li aħna rridu naraw li dispożizzjonijiet kollha li negozjajna f'dan tal-FTA ikunu kompatibbli bi sħiħ mad-WTO rridu naraw li aċċess għas-suq f'dak binajr stak li aħna nixtiequ naraw ukoll li iż-żewġ naħat eh, jirrispettaw id-dritt ta' kull wieħed biex jirregolaw bħal pereżempju s-servizzi u li kunem stateku u ġust għal fornituri tas servizzi u jkunem dispozizjoniet b'saħħithom li naqbilt magħhom biex intejbu il-predictability u ċertezza legali biex bekk iż-żewġ partijiet ikunu eh, impenjati għal rispett ta' drittijiet ta' proprjetà, sigurtà sanitarja, ma fl-aħħar u fl-aħħar mhux li żewġ naħat jipromovu rispett u standards standards eh, internazzjonali fuq drittijiet tal-bniedem, drittijiet tax-xogħol, eċetera. Grazzi l-Kummissjoni tax-xogħol li sar, nirringrazzja lil kollegi tiegħi u shadow rapporters kollha għal kooperazzjoni pożittiva u nispera li, li l-Parlament li l-plenarja kollha kemm jitun tista' tadotta dar regolament. Grazzi ħafna. Grazzi, is-Sur Mefi. Grazzi President. Essenzjament ir rizoluzzjoni hija free ride uh, għal negozju kbir tal-Unjoni Ewropea u qed tisforza biex kun hemm FTA mal-Vjetnam. Ovvjament aħna għandna eh, l-obbligazzjoni għall-aċċess ta' mediċina, benessi tal-annimali, drittijiet tal-bniedem, responsabilità soċjali, l-għawnu l-jen, ma li għanna huwa roadmap għal liberalizzazzjoni iżjed u privatizzazzjoni għal eh, garanzija ta' kompetizzjoni ġusta bejn l-Unjoni Ewropea u il-Vjetnam bħala kumpaniji. Għanna mekkanizmu li tati li tati dritt għal biex ifittxu bil-qorti ċer ikunem il-mekkanizmu kollu fost il-kumpaniji. 2.3 biljoni ġew motija bħala produzzjoni ta' zejt fl-Amazon bħala kompens. Dan huwa il-Vietnam mish mm, tirrispetta diversi e, ftejmet dikjarazzjonijiet internazzjonali bħal pereżempju impjegi fost it-tfal. Grazzi ħafna il-kellim li jmiss l-Onorevoli Belder. Grazzi ħafna President, Sur President, hawnhekk qiegħed jien qed jgħid il-kellim. Sur President, ir-riżoluzzjoni illi aħna se nivvotaw fuqha tiddikjara illi jista' jkollna uh, dialogu bilaterali kif suppost bil-Unjoni Ewropea u l-Vjetnam fuq id tal-bniedem. U dan <coughs> dan għandna naraħ bħala parti importanti ħafna fil-politika tagħna magħhom. Għalhekk jiena nixtieq nixbidlek l-attenzjoni fuq is-sitwazzjoni miskina li jinsabu fiha l-insara eh, fil-Vjetnam minkejja dak li għalunna li l-insara eh, kienu għet jiġu persekutati għal ħafna u ħafna snin issa għanna u man il-persekuzzjoni tal-insara fil-Vietnam huwa enormi u fil-żona li ktar minn montani zanna nies li mhumiex kapaċi jaħdmu biex xogħol tagħhom ta' kuljum b'leġiżlazzjoni frekwenti li tkun adattata fis-sens li d-nies ma jistgħux jagħtu servizzi u dan qed isir permezz ta' regolamentazzjoni eċċessiva. Hemm ċertu reġjun, pereżempju fir-reġjun Lan, aħna rajna il-servizzi jiġu nfixkla mill-militar u ikissru id-djar tan-nies ifarkuhom il-libertà ta' reliġjon, il-libertà ta' twemmin, biex qed tiġi rispettata mill-awtoritajiet Vjetnamiti, rridu nassiguraw ruħna li d-drittijiet ma jkunux sempliċement fuq biċċa karta, imma tkun parti li sempliċement tkun politika li tiġi attwata. Grazzi ħafna, is-Sur Prost issa. Is-Sur Prost, grazzi. Iva, Sur President, Kummissarju, f'dawn l-aħħar eh, snin aħna rajna Zieda fl-Asja f'dak li għandu xaqsam mal-prestazzjoni tagħha fl-ekonomija e, e, dinjija imma dawn il-pajjiżi għandhom 5-6% zieda e, waqt li aħna qed nippruvaw nirkupraw ma nix inkunu indifferenti għal dawn dawn huma pajjiżi emerġenti dawn huma l-imsieħba strateġiċi rridu naħdmu magħhom, xikultant għandna nkunu arroganti u naiv wisq u qatt ma tajna importanza kbira dawn il-pajzi emerġenti. is sena l-oħra bizbiss il-Vietnam kella rata ta' tkabbi ta' 5% hawnhekk irridu jkollna relazzjoni speċjali ma' pajiz li qed jespandi kull ma jmur b'mod ekonomiku, aħna kellna sitt rounds ta' negozjati issa magħhom mal-Vietnam biex nitkellmu fuq dan l-FTA u diskussjonijiet jidhru li mixjin tajbin miż-żewġ naħat. Bħala Ewropej aħna għandna nipproteġu l-interessi tal-kumpaniji tagħna u s-setturi sensittivi. U nitkellmu u jew nifokaw biex niftħu iktar iswieq dal-ftehim irid ikun ta' benefiċċju għall-Unjoni Ewropea fuq kollox Il-Vietnam principalment eh, jimporta eh, merkanzija ta' teknoloġija ta' livell oli. U aħna għanna għanna l-esperienza u għallura da minn hawnhekk joħroġ il-vantaġġ li aħna għandna. Grazzi għal dan il-know-how teknoloġiku e, aħna nkunu nistaw e, nejnu nużaw nużaw dan biex nirkupraw l-ekonomija tagħna ma nistawx nimmissjaw e, din l-opportunità. Grazzi ħafna. Mr. Martin. Grazzi, naddu issa Sir Martin. Grazzi, President. Kolli najt li kontrarju għal-kollega għal-kollega tijaj di miex sempliciment li niftħu s-swieq, irridu nassikuraw li kwalinkwe ftejim jipromovit trabir ġust fil-Vietnam. Irridu ehm, nitrattaw il-kwistjonijiet problematiċi li jemdaw għal-grab Vietnam ehm, rridu ninkoraġixxu l-iktar line grabbing mill-kumpaniji Ewropej. Ukoll, eh, għandna mm, kapitlu importanti ħafna tal iżvilupp u tad-drittijiet tal bniedem Aħna ninsistu fuq dan, fuq il-benessri tal-annimali u importanti li ninkludu eh, il-benessri tal-annimali fi kwalunkwe ftehim mal-Vjetnam, is-sitwazzjoni tidħol ukoll f'kwistjonijiet ta' fitosanitarja U din is-sitwazzjoni fil-Vjetnam hija kera ħafna. Aħna ġanna ftehim tal-Korea bħala template tal dan jekk nagħmluh mal-Korea nistgħu nagħmluh mal-Vjetnam. U fl-aħħar President jiena nemmen li ftehim mal-Vjetnam eh, jgħid li eh, dan huwa biss prekursur għal ftehim reġjonali jrid ikollna ehm, ftehim Azjatik mal kemm jista' jkun. Thank you, Mr. Pilan. Wielostronny system wolnego handlu od Sur Bilan, sistema multilaterali ta' kummerċiles eh, juri li hemm bżonn kbir ta' dan fil-kuntest internazzjonali dan għandu jaqdi li ċittadini. Il-Vjetnam huwa ekonomija dinamika ħafna jew waħda mill-membri tal-grupp ASEAN u tilħaq 8% tal-kabir tal-GDP għal kull sena. Nispera li negozjati jiġu konklużi sa laħar ta' din is-sena jkun hemm iktar kooperazzjoni wiesa ma' dan il-partner. Irid ikun hemm bżonn ta' kompetizzjoni libera Um, l-ostakli għal-kummerċ għandhom jiġu mneħi, rridu nżommu f'maħna li il-Vjetnam huwa pajjiż fejn id-drittijiet tal-bniedem għadhom edin jinkisru. Iktar kooperazzjoni bejn il-Vjetnam u Brussel għandu jissarraf titjib uh, aħjar f'dan ir-rigward. Naddi l-kelmi l-kelma li ċer uh, ta' delegazzjoni ASEAN. Sur Langen, naqbel ma' Sur Almunja l-Vietnam huwa suċċess, eh, storja ta' suċċess u il-kellim ta' qabel kellu raġun li huwa ħjar li ikonna ftejim ma' 10 pajjiżi tal-Azja eh, differenti. Però insomma, hija xi ħaġa diffiċli mhux daqshekk realistika. Seba pajjiżi fuq għaxa għanna ftejmi ta' partnership u eh, partnership ekonomiċi. Ah, nistgħu zidu xaġa ma' rapport naħseb li ftejmiet eh, ekonomiċi u relazzjonijiet tajbin għandhom morru flimkien mal libertà tal-kelma, l-espressjoni tal-kelma. L-insieħba tagħna fil-Vjetnam jafu dan fl-aħħar laqatana fl ħarifa tal-2013 tkellimt fuq dawn il-kwistjonijiet mal-imsieħba tagħna u jiena kont sorpriż dwar kif il-Partit Komunista ma aċċettax dan. Għandhom appoġġ u jiena kont sorpriż li ma kienem lebda ftuħ hemm 35 miljun utent tal-internet iżda in-nies jitneħew minn fuq l-internet jew jiġu arrestati jekk jgħidu xaġa kontra r-reġim. Din mhijiex aċċettabbli. Naħseb li parlament għandu jinsisti li l-Kummissjoni tagħmel iktar negozjati. Fil-fażi li jmiss irridu naċċeleraw l-affarijiet hija r ratifikazzjoni 28 stat membru fil-fatt. Minut li li namlu ma malajr mbagħad eh, l-istati membri ma jirratifikawx. Nixtieq li l-Kummissjoni kull suċċess. Grazzi. Naddu issa Sinjura Badijaj Kuċet. Grazzi. Sam il-bidu ta' negozjati fuq l-FTA bejn l-Unjoni Ewropea u l-Vjetnam li bdiet fl-2012 Saru passi gbar biex nidefinixxu l-ftejmiet u li għanna nilqaw il-progress li sar mill-Vietnam fir rigward ta' drittijiet tal-bniedem u nispera li dan il-ftejm ser ikun pass deċiżiv biex nwessaw dawn il-drittijiet. Um, importanti ħafna li ninkludu kapitlu fuq l-iżvilupp sostenibbli eh, b'klawżoli vinkonanti għaliex din hija bażi importanti ħafna l-politika Ewropea tal-kummerċ. Nixtieq nenfasizza l-fatt ukoll li interessi differenti u l-linji li hemm iż-żewġ naħat m'għandhomx ikunu ostaklu dawn għanna għom irridu naslu għal ftehim għaliex dan il-ftehim huwa għat opportunità kbira għaż żewġ naħat fosma bħal pereżempju l-influssi kummerċali, l-FDI, Nisperaw li nkunu nistaw nsaħħu relazzjonijiet strateġiċi bejn l-Unjoni Ewropea u r-Reġjun Azjan. U jiena nispera li dan ser narawh ukoll fi ftehmiet futuri. Grazzi nadu Sur Kelly. Grazzi President. Bħal kelim oħrajn nilqa dan il dan dawn in negozjati tal kummerċieles mal-Vietnam, għamin ħafna f'temijiet riċentament mal-Kanada, l-Amerika, t eh, tisfel, Korea u oħrajn. U għatajjeb li namlu kol wieħed mal-Vietnam. Il-Vietnam ħaqqu ħafna tifħir għal progress li għamel f'dan is-snin riċenti. Snin ilu ma konna nismaw xejn dwar il-Vietnam ħlif eh, dwar il-gwerra u ma għamlu progressi kbar Hemm ħafna kummerċ li ġa qed isir bejn l-Unjoni Ewropea u l-Vjetnam fl-2012. Kien jiswa 23.8 biljun fuq 18 biljun er, importazzjoni u 5.3 f'esportazzjoni u l-investiment dirett kien iktar minn biljun dollaru. U nistgħu nagħmlu progress hawnhekk u nagħtu opportunità li l-industrija tagħna u li l-interprizi tagħna biex jagħmlu iktar esportazzjoni lejn il-Vjetnam. kol aħna ser nagħtu opportunitajiet lin nies tagħna biex ikunu jistgħu jsibu xogħlijiet u biex jaħarbu minn reċessjoni li lna nsofru għal dawn l-aħħar snin. Fl-istess ħin, kif qalu kelima oħra u importanti li nuru rispett fil-Vietnam, nuru rispett lejn id-dritt tal-bniedem, libertà tal-espressjoni u wkoll libertà tal-istampa b'mod partikolari u nispera li jirnexxina nagħmlu progress dawn naqsma wkoll. Fl-aħħar mill-aħħar Din hija opportunità tajba ħafna għalina u aħna għanna nieħdu din l-opportunità u nispera li nkunu ta' suċċess biex nikkonkludu dan sal-aħħar ta' din is-sena. Grazzi. Sinjuri, mhux qed naħar l-ħadd iktar li jixtieq jitkellem. Allura, nitlob il-Kummissarju Almonja biex jikkonkludi. Grazzi, President. Grazzi lill membri kollha tal-Parlament li parteċipaw f'din id-diskussjoni. Ħafna minn l interventi konċidu mal-pożizzjoni tal-Kummissjoni fuq dan il-ftejim ta' kummerċ ħieles li huwa possibbli fil-fattu għandu jiġi konkluż din is-sena u li dan il-ftejim ikun wieħed pożittiv għal ħafna raġunijiet u għaż-żewġ naħat. Naqbel Nishtiq naqsam ma'kom uħut mill-kummenti u tħassib li semmejtu fl-interventi ta'kom. L-ewwel nett il-kwistjoni ta' drittijiet tal nidem din hija importanti ħafna. L-imsieħb ekonomiċi tagħna ta' kummerċ tagħna jipproteġu drittijiet tal bnidem edin nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet aħna fi dialogu istituzzjonali tagħna pereżempju fil-partnership mal-Vjetnam u l-ftehim ta' kooperazzjoni u aħna se noqogħdu attenti ħafna biex nagħmlu monitoraċ protezzjoni ta' drittijiet tal bnidem u s-sitwazzjoni ta' drittijiet tal bnidem li jaf ikunu friskju f'dan il-pajjiż. Dwar il- drittijiet tal-ħaddiema. Dawn il-kwistjonijiet huma koperti fil-kapitlu tal-żvilupp sostenibbli. Eh, dan it-test eh, qed jiġu negozjat bħalissa u negozjaturi tagħna rnexxielhom jaqblu fuq ehm, lingwaġġ b'saħħtu fuq kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' la jellow u sar progress tajjeb fuq dispożizzjonijiet fuq livelli varji ta' protezzjoni tal-ħaddiema kien punti oħrajn protezzjoni tal-animali, per eżempju, il-Vietnam qabel li ser jinkludi dawn il-kwistjonijiet fit-test. Il-Vietnam jipreferi jkopri dawn il-dispożizzjonijiet fil-kapitlu kummerċali u ta' żvilupp sostenibbli. Però aħna npreferu npoġġuha fil-kapitlu tal-miżuri sanitarju fitosanitari. Grazzi ħafna tal- kontributi ta'kom, kommenti ta'kom u jina nispera li fil-parlament li mis, fl-ewel xur tal-parlament li mis, aħna nkunu pozizjoni, il-Kummissjoni tkun pozizjoni li tinformakom dwar konklużjoni ta' suċċess ta' dawn in-negozjati. Grazzi. Danki vielmals, Herr komissar. Grazzi ħafna l kummissarju biex nikkonkludu dan id debattitu kollegi. nidilkom il komitat rilevanti għamel uh, mozzjoni rizoluzzjoni, id-dibattitu għala jissas il-votazzjoni ser jissir illum f'nofsinhar. Issa wasalna l-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna hija preżentazzjoni qasira ta' rapport ta' Sur Peterle fuq negozjati ta' ftehim ta' sħubija strateġika